Għas emozjonat ħafna li jinti għonek fosna sena warra li aħna konna għajna fit tunezija jina tassew. Nishti eh, nal darboħra nġeddet il-gratitudni tijaj għal fatt il-qajtna mot daqsek minn qalbkom eh, fil-pajis ta'kom. Su president fil-bidu tal-sessjoni tana jina nishti illi bċertu daw minn ta' bċirjim. Ninawgura li l-ek li l-twelet fil-29 ta' novembru fl-1926 kif qed inti l-10 eh, eh, <laughs> eh, anniversarju 9-0. Da ma jgħidx 1926 u jgħid 9-0, ġuħan ngħidu 9-0, musa ngħidu li għandu 9 sena aħna konna qegħdin infittxu għal la demokratiku ta' Tunezija. F'ħames snin il- triq ta'kom lejn id-demokrazija hija waħda eċċezzjonali għad. Il-pajjiż tiegħek issa jista' jikkonferma wieħed ruħu bħala tal-pluralizmu u t-tolleranza fejn garantixxejna eh, fil-Kostituzzjoni istat ta' dritt, il-libertà individwali u l-gwaljanza fost kulħadd. Dak iż-żmien meta l-populizmu kien wasal għal biża il-Tunezija waslet messaġġ ċar. Aħna madina meta mort hemmhekk nżur il-pajjiż rajt x'inhuma l-isfidi kollha li għandkom ekonomiċi, sekuritarji li intom tridu tabtu wiċċkom magħhom kuljum jiena wkoll għandi kull fiduċa illi minkejja diffikultajiet kollha li pajjiż tagħkom għadhom minnhom għandkom rikkezza kbira, ġin il-fatti li għandkom iż-żaża, edukati, informati li lesti li jġildu għal ġejjini tagħhom. Hemmhekk dan huwa eh, vantaġġ kbir li tistgħu istarħu fuqu eh, biex ikollkom dawn ir-reformi sew mistennija u dan ittina fiduċja fiċ-ċittadini ta' Tunezija li huma investiti investu hemmhekk kemm fuq il-post kif ukoll barra mill-pajjiż fil-ekonomija tal-pajjiż tagħkom. U f'din it-triq it-Tunezija mhijiex wieħeda. Il-Konferenza Internazzjonali fuq l-investiment illi sar fi ftit ġematilu fit-Tunezija eh, kien eh, kienet wirja ta' dan. Il-Parlament Ewropew sta jkoll iżommajn fuq il-involvimenti li ttieħdu eh, u l-impenji li tieħdu mill-Unjoni Ewropea u Tunezija ħna dis-sena qegħdin iċċelebraw 40 sena ta' kooperazzjoni bilaterali illi rat li l-Ewropa kienet l-ewwel imsieħeb tagħkom kummerċjali u tassew aħna gburin ta' dan u aħna deċidna li morru li minnek. Aħna ħadna l-impen politiku li nibnu maqom msieħba msħubija privileġata għaliex aħna nafu li jissa wasal iż-żmien biex eh, nsarfu mod tangibli u sostenibli il-karattru strateġiku u irreversibli tal-relazzjonijiet tagħna magħkom u mhijiex kwestjoni biss ta' solidarjetà iżda wkoll il-konferma ta' viżjoni komuni tal-ġejjieni tagħna. Il-President, iż-żaza miż-żewġ naħat tal-Mediterran għat ma kienu daqshekk imħarġew u dedikati mod tajjeb għandhom l-istess ambizzjonijiet biex jgħixu mod dinjitus kemm fi studji tagħhom u x-xogħol tagħhom u aħna nar responsabilità storika hawnhekk biex nraġixxu għal dan il-għanijiet tagħhom. Aħna nixtiequ nifirħukom eh, li issa ħalqna spazju ta' zazah għazzazah għabiex ikollhom żvilupp ta' talenti, rizorsi u mobilta fejn iż-żazah ta' Tunezija jistaw Um, igawdu minna u għammek tip ta' investiment illi aħna nistaw nejnu għal dak li huwa l-koezjoni u l-benessri tas soċjetà kollha kemm Aħna ma nistawx nippermettu ruħna illi noqogħdu um, noqogħdu nagħtu wedid firħa li żaża illi ma jwaslu għal ebda tama. Aħna rridu nxejnu l-estremizmu minn żewġ naħat aħna rridu nuru l-valuri universali. Huma l-istess kemm fi Tunizija kif ukoll fl-Ewropa. Permettuli li jiena nifraħ l-inizjattiva li jintom ħattu dan il-mużew eċċellenti ta' Bardo ta' sew sabiħ, simbolu tal-ġida ta' terrorizmu tal-Tunezija kontra terrorizmu u solidarjetà bejn il-popli, kulturi u reliġjoni seru moħkom illi aħna ħajkonna involviment sieħ Tunezija u Zaza u l-poplu tijaw u l-autoritajiet tijaw. Jiena nishtiq ningrazzjak, tu President, tal-li inti għarna rajtna bil-prezenza tijak u nistanħalli fidejk. Grazzi.